minnaħat tal-Komissjoni għan għan palu għal-Bhutan. Grazzi ħafna l rapporter u għall-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna Komissarju, issa nagħlqu d dibattitu u l votazzjoni s-seħ fin-nofsi għada. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna r-rapport tal-Zimmer dwar lajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-iżfidi tal-qasam tas-sigurtà tal likel Issa sena din mikrofonu l-Sinjura Zimmer għal erba' minuti. Sinjuri, fi sejħa li saret minn uh, kittiba Ewropej u Afrikani għalu li il-krizi fil-qarn tal-Afrika eh, taffetwa id-drittijiet, in-nies li jiexu hemmhekk għandhom drittijiet bħal eh, bqija tad-dinja inkluż il-dritt għal likel. 12.5 miljun persuna et eh, jiġu imċaħda minn dan id-dritt għall-ikel fis somalia ma dawn matul dawn l-aħħar xhur 35,000 tifel u tifla mietu u xi biljun persuna eh, tibatu il-ġuħ skont il-FAO. Il-membri tal-Kumitat tal-Iżvilupp dawn qed jiġu gwidati skont żewġ affarijiet. Mela, jekk l-Unjoni Ewropea qed terfa' ir-responsabiltajiet tagħha għalibek kulħadd ikollu aċċess għall-ikel u ovvjament nistgħu nistendu dawn l-affarijiet għal l-ilma nadif kif ukoll provvista tal-enerġija u l-Unjoni Ewropea kif jista' jkollha politiki tal-iżvilupp xirqa għabbażi ta' Trattat ta' Lisbona artiklu 7 u 208 fid-dawl tal-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l appoċċ għal pajjiżiet li qed li jiżviluppaw kif ukoll għajnuna umanitarja fil-qasam ta' dik nistgħu ngħidu li l-Kummissjoni iva eh, għamlet ehm, ħadet inizjattivi eh, jew wedijiet li aħna napoġġaw fil-kumitat imma l-approċ mhuwiex soddisfaċenti. Per eżempju, il-korrenza meħtieġa bejn il-politiki kollha per eżempju fil-kummerċ internazzjonali riforma tal-PAK fejn hemm bżonn li jsiru korrezzjonijiet u nuqqas enormi li l-ġlieda kontra il-ġuħ din il-ġlieda ma kisbitx l-istatus xira um, fuq il-palk internazzjonali u fuq l aġenda tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna kawżi eh, tal-kriżi tal-ikel mhux se noqgħod nagħti lista hawnhekk tafu x'inhuma dawn huma inklużi fir-rapport tagħna il-tibdil tal-klima, spekulazzjoni wkoll li twassal għall volatilità fil-prezzijiet u l-fissar tal-prezzijiet dawn vera jaffettwaw b'mod negattiv il-faqar ir-refuġjati, l-anzjani, it-tfal dawk li ma jistgħux jipproteġu lilhom infushom. Fir-rapport tagħna aħna niffukaw fuq tliet affarijiet. Nappoġġaw il-fatt li l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għandu jkun l-approċċ il-bażiku li għandu x'jaqsam mal- sigurtà tal-ikel. Is-sigurtà tal-ikel għandha bżonn tkun fil-quċċata tal-aġenda u għandna bżonn ukoll ta' eh, mekkaniżmi ta' sigurtà. Per eżempju, approċċ tal-irsitet iż-żar sostenibbli L-investimenti għandhom jitkatru kol fil qasam tal-agrikoltura nistess nistgħu ngħidu għal passi speċifiċi għall implementazzjoni tas sigurtà dinija tal likel il- kif ukoll il-xiri mingħajr l-ebda kontroll tal-art. Til-ħaġa ħafna kbar milli aħna ħsibna ċifri reċenti pereżempju għal Uganda dawn jitkellmu dwar 22,000 każ ta' nies li qed jitkeċċew mill-art tagħhom pereżemp li minħabba l-fatt li din l-art qed tinxtara minn kumpaniji tal-foresterija u għanna bżonn ukoll li jkollna politiki ta' koerenza għalli bekk ma jkollniex mill-banda politika tal-iżvilupp minn banda umbat mill-banda l-oħra li jkollna politika agrikola jew nkella tal-kummerċ li dawn imorru kontra il-politika tal-iżvilupp għalhekk jiena nixtieq nitlob l-appoġġ tagħkom fil-vot ta' għada. Grazzi ħafna sta nistgħu ngħaddu għal catch BI Sinjura Antonescu. Grazzi ħafna, grazzi Senjura President. Iva, nafu li minn kajja jew minn barra l-fatt li eh, din il-problema qed eh, mm, tiżdied hemm ħafna perikli huma kawżati mill-biofuels, il-tibdil klimatiku, it-tmermir tal-ħamrija, eh, skarsità tal-ilma, dawn huma l-kawżi prinċipali tal-malnutrizzjoni u l-ġuħ li jiena nilqa l-għażla li id-dritt għall-ikel qed jiġi propost bħala il-ġebla tax-xewka tal- politika tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn li jkollna politiki koerenti, koordinati fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. U aħna għandna bżonn ukoll li l-politika tal-iżvilupp il-pak il-politika tal-kummerċ tal-enerġija u tar-riċerka li jimxu id fit l-Unjoni Ewropea u Mm, l-imsieba u kol għandhom bżon jinkludu il soċjetà ċivili kif ukoll l-awtoritajiet lokali li se jgarantixxu l-implementazzjoni ta' din il-politika. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, grazzi Viċi President tal-Kummissjoni Ewropeja Kollegi, s-sigurta tal-ikel fil-pajizi li għed izviluplaw, specialment fi pajizi fl-Afrika, dina sfina fu l-sfida u għanna aħna nifacċawa din l-sfida. Miljoni ta' nizzativat u l-ġuħ u dan mux aċċettabli għall-Unjoni Ewropea rridu nbidlu l-affarijiet jekk le senabtu iċna ma' ħafna eh, konsekwenzi ta' s-sigurta tal-ikel u t-tweġiba eh, l-dawn il-problemi sarret wis bil-mod u ma kienieċ biżżejjed l-Unjoni Ewropea għandha bżonn nissaħħaħ il-partiċipazzjoni tagħha fil-dak li tagħti l-għajnuna umanitarja u għandha tgħin l-iżvilupp rurali u il pajsaġġ rurali. Tkun hemm programmi ta' li ħarġu n-nies għal daw kollha li għandhom bżonnhom u dawn il-programmi edukattivi jistgħu jkunu għodda effiċjenti li tista' tgħinna aħna noħorġu minn eh, dan l-ostaklu. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi President, għajt il-kellim li jemis kummissarju, is-sigurtà tal-ikel fil-pajizi li għet jizvilupaw kwistjoni ta' ħajja u mewt u eh, aħna t-naraw dawn l-affarijiet qed iseħħu fl-Afrika għalhekk eh, vera dmir li l-Kummissjoni tieħu azzjoni u tażel il-metodu tajjeb ta' kif tagħti għajnuna u eh, jiena favur li l-affarijiet isiru fuq livell sostenibbli peress li l-agrikoltura il-bażi tal-iżvilupp rurali u l-ekonomija wkoll fil-dinja li qed tiżviluppa aħna rridu naħku dawk l-attivitajiet li qed iserħu wis fuq sorsi esterni kif ukoll fuq iż-żejt u rridu aħna nagħtu attenzjoni speċjali lin-nisa peress li huma jagħmlu il-maġġor parti l-kbira tal bdiwa u jiena favur ukoll li natu ħafna jnuna u għanna u koll fuq il-konsekwenzi li għandhom xjaqsmu għal tkattir tal-prezzijiet tal likel Grazie ħafna, Signora Kellem. Grazie ħafna, grazie nishtiqna ringrazzja rapporter għal dan il-rapport ferm eccellenti. Jena nemmen li l-agrikultura qasam eh, tal-politika fejn narraw li l-korrenza involuta u ta' spessem kontradizzjoni aħna mhux qed nitimgħu id-dinja bil-mod kif il-politika agrikola tagħna qed tgħid li u jiena nemmen li m'għandniex peress li l-produzzjoni tal-ikel għandha seħħ fuq livell lokali m'għandniex aħna nippruvaw nikkompetu għassu global bil-pak tagħna m'għandniex aħna nifukaw fuq il-kompetizzjoni anzi għandna Eh, nipermettu li l-pajzi li jizviluppaw jitimaw li l-lom infusom imma ħna li qed nagħmlu il-ħtiġiet eh, tagħna ta' produzzjoni qed isterħu fuq 70% eh, tal-importazzjonijiet xie 20 miljun ettoro aħna ehm, nimportaw xi 13 miljun skużawni 49 miljun u aħna l-isforzi tagħna rridu jimxu jitfut mal-riformi interni. Grazzi ħafna Sur Ferrera. Um Grazzi ħafna, Signora President, Iva, l-diskussjoni li jkollna għafas strateġiku sabiex nejnu l-pajzi li jizviluppaw li jilħu l-MDGs li għandhom xaqsma sigurta tal-ikel, ovvjament, xaħġa li nil xi xaħġa meħtieġa, imma eh, kif diġà smajna mill-rapporter dawn l-affarijiet għandhom zon eh, norbtu ma' mal-politiki settorjali pal per eżempju l-agrikoltura u l-enerġija. Rridu naraw kif il-politiki differenti jistgħu jaħdmu flimkien u hemm kontradizzjoni bejn il-politiki differenti il-kummerċ ħieles u li nipromuovu il-modelli ta' produzzjoni intensiva sabiex nesportaw il-prodotti dan eh, jeqret l ta' iż-żar u l-użu tal-art fertili għal finijiet differenti ġifiri mux għal produzzjoni tal-ikel dawn l-affarijiet u ma' teddidiet fuq is-sigurtà tal-ikel tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u eh, iktar ma pajjiżi serraħ fuq l-ikel, iktar ma jkollhom bżonn dawn sigurtà tal-ikel u iktar ma jkollhom bżonn ukoll jitimgħu l popolazzjoni tagħhom b'mod adegwati sur papnikola. Grazzi ħafna, illum aħna qed niddiskutu fost affarijiet oħra kif aħna nistgħu nippromuovu jew ngħinu dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jaħtu wiċċhom ma' dawn il-problemi ta' l-ikel. Issa kif diġà smajna mill-kollegi l-oħra, aħna qed nitkellmu dwar rapport eċċellenti minn kollega tagħna Zimmer nixtieq nirringrazzja Sinjora Zimmer. Aħna smajna wkoll l-inizjattivi kollha li l-Kummissjoni ppreżentatilna imma mill-naħa l-oħra fil-10 ta' Mejju l-Kummissjoni ppubblikat li palissa qed eh, tara jekk um, għandix uh, tneħħi l-inizjattivi li jippromovu l-użu ta' artijiet partikolari. Issa aħna kif nistgħu narmonizzaw, kif nistgħu nilqaw uh, jew nlaqgħu dawn il-pubblikazzjonijiet ma' xi uh, affarijiet li l-Kummissjoni se tagħmel għal dak li għandu xaqsam ma lajnuna u l-izvilup. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Il-nisa u tfal nafu li huma l-iktar perkolati minħabba il-problemi fis-sigurtà tal-ikel e, li jkun hemm żieda fis-sigurtà tal-ikel nafu li importanti dan huwa miktub fir-rapport imma l-iktar ħaġa importanti li l-art tibqa' fidejn il-popolazzjoni lokali il-fatt li qed tinxtara ħafna art minn investituri barranin bekk ikun hemm tkattir tal-faqar kif ukoll migrazzjoni mingħajr kontroll ta' dawk li jgħixu hemmhekk gvernijiet li kunu dajfa u fejn hemm ħafna korruzzjoni dawn jiġtu il-poplu tagħhom stess minn dritt tal-ikel u għalhekk irrid ikun hemm regoli internazzjonali dwar l-użu tal-ilma u l-art. L-Unjoni Ewropea għandha dritt morali sabiex titlob dialogu u dibattitu. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissarju eh, Kallas. Grazzi Stefkovic, nishtiq nirringrazzja il-dawk um, kolla li tkellmu uh, fuq uh, din it-tema ferm importanti, nishtiq nirringrazzja il-Sinjura Zimmer, jena ferm grat li il-Sinjura Zimmer la, uh, vera accettat il-komunikazzjoni um, tal- kummissjoni tal-Marzu tal-2010 jiena wkoll fem kontent li għam il-politiki tal-Kummissjoni Ewropea fuq is-sigurtà tal-ikel intkom konxi li l-dibattitu reċenti li sar fuq il-futur tal-politika tal-iżvilupp identifika l-agrikoltura kif ukoll is-sigurtà tal-ikel u l-ikel bħala oqsma prinċipali fejn l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tippromovi il-tkabbir li huwa favur l-ambjent u eh, din it-tema tibqa' priorità u l-għanija l-Kummissjoni Ewropea u l-Kommissjoni tibqa' impenjata biss sabiex tappoġġa l-imsieħba tagħha sabiex eh, tkattar l-investimenti sabiex ikun hemm iktar sigurtà tal-ikel u ħal nemlu li hemm ħafna potenzjal li nistgħu nużaw fil-pajjiżi eh, li qed jiżviluppaw sabiex aħna nħaffu l-progress lejn eh, il-ksib tal-MDGs u uh, Iva ħafna pressjoni speriex li aħna t-nabtu wiċna ma ħafna sfidi differenti situazzjoni palissa fil-qarn tal-Afrika eh, t-provdi eh, ġustifikazzjoni ferm tajba li eh, issa u iktar minn qatt qabel rridu naħdmu fl-imkien bħala tweġiba l-kriżi immedjata kif ukoll għal sigurtà tal-ikel fuq medda twila ta' żmien kemm fil-qarn kif ukoll fuq il-livell dinji. Dan huwa l-uniku mod kif nistgħu aħna nippromovu il- sigurtà tal-ikel b'mod sostenibbli għal dawk il-popolazzjonijiet l-iktar vulnerabbli u rridu naraw kif aħna nistaw nejnu għam jifilħu għall-iktar affarijiet l-agrikultura kien u l-ikel dawni l-om priorità għalina u se jkomplu jkunu bla priorità għalina sabiex nwieġa pal tħassib li jinkiteb fil-mozzjoni dwar rezoluzzjoni fuq il-kontribuzzjoni ta' spekulazzjoni finanzjarja l-volatilità fil-prezzijiet eċessiva nishtiq nisħaq hawnhekk li l-Kummissjoni qed tistudja ir-rwol ta' spekulazzjoni fuq dan il-livell ta' volatilità tal-prezzijiet fil-prezzijiet tal-ikel aħna imma xorta waħda rridu nħedġu li jkun hemm iktar trasparenza fuq is-suq għalli bekk nkunu nistgħu nikontribwixxu għad ħaddim b'mod tajjeb tas-swieq u sabiex nkunu nistgħu nikkorġi l-affarijiet u naħdmu malajr ħafna b'mod koordinat ukoll aħna qed nassu s-sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel kif ukoll l-effetti ta' dan fuq il-pajjiżi u l-ekonomija li qed jiżviluppaw u li huma vulnerabbli il-ħirxa żewġ strumenti leġislativi importanti dwar strumenti finanzjarji u dwar l-abbus dawn qed jiġu miktubin u aħna qed nistennew li jiġu pubblikati fil-ħarifa. U aħna qed naħdmu wkoll fuq il-swieq eh, tal- agrikoli dwar id-derivati u il-politika għandha tkun effettiva. Il-Kummissjoni għandha kif firmat starija ta' intenzjoni li se tsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u tlet aġenziji tal-ġnus mawda. Aħna wkoll naqblu madħasib tal-Parlament li aċċess sigur għall-art u drittijiet għall-art din il-ħaġa m'għandix tiġi perkolata mill-xiri kbir il-politiki essenzjali huma essenzjali u l-gvernijiet irridu jieħdu azzjoni ta' priorità fuq dawn l-artijiet u dan f'dan ir-rigward il-Kummissjoni Poġġa l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' politiki xirqa tal-arti kif ukoll lini gwida internazzjonali. Il-Kummissjoni temmen li s-sajt sustenibli u l kultura dawn ukoll għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-ġlieda kontra il-ġuħu l-malnutrizzjoni u jiena nista' naċertakom li dawn se jibqgħu prioritajiet ta' kooperazzjoni għall iżviluppu jena ferm kontent li qed naqblu fuq dawn l-affarijiet il-Kummissjoni se tkun preżenti fi smih il-kbir li l-Parlament se jorganizza l-ġimgħa diħla fuq is-sigurtà tal-ikel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nara. Dibattitu dibattitu sejr seħ għada fin-nofsija. Issa naddu għal punt li misli għana fuq l-agenda li huwa rapport missur Kavada fuq il-sistema tal-iskejjel Ewropej u ngħaddi l-kelma lill rapporter Sur